darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Jekk joġobkom ħdu poskom? Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Nerġaw nibdew nkomplu s-sessjoni tagħna. Naddu issa għarraba round tal-votazzjoni. qabel xejn. Signora Annalisa Dott irridu eh, naraw illi nsibu xi ħadd li jieħdi l-apposta bħala skrutatur. U allura bekk irridu nażlu skrutatur ġdid. Frau Lara Komi. is Laura Komi. Grazie ħafna, signora Komi. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum vierten Wahlgang. Signori, bekk naddu għarraba round. Infakkarkom il-ġdid illi skont artiklu 16 wieħed tar regoli ta' proċedura fir-raba round jista' jkun hemm biż-żewġ kandidati dawk illi kellhom l-aktar voti fl-ewwel round jiġifieri s-Sur Pittella u s-Sur Tajani. Issa nitlob il-ħaddima tal-kamra illi jkunu jistaw jqasmu il-karti tal-votazzjoni u tellers jieħdu postom, iskrutaturi jieħdu postom, sinja komi, inti se tieħu post e, il-kollega tiegħek e, kaxxa hija numru 3 E sa G. U l-votazzjoni tiegħek fl-aħħar. Tajjeb? Mela, morru f'poskom, tinkwetaw xejn, Sor Hockmark, eh, kollox qed jimxi sewwa jekk huwa qiegħed f'postu fejn qiegħed. <coughs> Tajjeb, sinjuri. L-iskrutaturi kollha marru f'postom? Okay, der Wahlgang ist eröffnet. Tajjeb, il-votazzjoni hija miftuħa. Meine Damen und Herren, Signori, titkellem il-President. ċaħat li għad ma votax le, għal darbo ħan saqsi. Kulħat i-vota għaw xaħat li jishtiq jivvota u għadu ma mil-ġdan Le, le, le. Di spiċċajna mid-dera. So, let's start out. Mela. Kulħadd vota issa. Tajjeb. Mela għalaqna r-raba rawnd ta' votazzjonijiet, e, jekk joġobom it-tallers imorru fil-kamra wieħed tisimu wieħed, l-ampjena id-doq meta tibda tkun se tibda il-sessjoni u tarawhom fl-screens ukoll. Qed nifhem li ikun qisu xi disa disa u kwart biex tirċivu riżultati hawnhekk f'din il-Kamra. Sa dak il-ħin qed naġġornaw is-seduta.